Okay, let's start. Good to see you back in the hemicycle. Mela, ejja nibdew. Wata pjaċir narakom lura hawnhekk fil-sala tal-plenarja. Mela, il-volontarjat li tagħmel il-bidla u komunità. Dan il-kliem ifisser ħafna likom. Merba lura fl-emiċiklu fil-qalba tal-Parlament Ewropew fi Brussell għad-dibattitu dwar il-Korp ta' Solidarjetà inizjattiva ġdida ispirata mill-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Navracic. Inti inkarigat mill-edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport. U minna ftit iħorna l raġunijiet tal nkunu kburin bil-Korp ta' Solidarjetà fid-design minuta li ġejjin ħad titalmu iżjed dwar din l-inizjattiva u sa ma tħallu din is-sala tkunu tafu kull ma hemm xi tkun taf dwar dawn it-tip ta' volontira ġodda u nistriħu fl appoġġ tagħkom biex tifirxu l kelma X'namlu mingħajr il-medja soċjali llum il-ġurnata ftit li xejn. Għal dastant, stedinna żewġ bloggers influenti ferm, ħajtuna forsi xi għajnuna, forsi jaqsmu ma naxxi sigriti ta' x'għandna nagħmlu biex nirriklamaw aħjar din l-inizjattiva importanti ħan anki mejuna mill-beneficjarji, volontiera, eccetera, u jgħidulna eżattament is-sistema kif taħdem. Fuq il-sit Youth Week edin niġu imxandra live anki il-kont Twitter fejn tistgħu tagħmlu kuntatt magħna nixtiequ nisimgħu minn għandkom dan huwa dibattitu interattiv l-udjenza nitolbuha tuża Twitter biex tibatulna kummenti reazzjonijiet għandna żewġ hashtags tistgħu tarawa fuq l-screen hashtag Youthweek hashtag EU Solidarity Corps hemm il- miktubin dawn iż-żewġ hashtags ibatulna l-kommenti mistoqsijiet jiena ħankun qiegħed fuq il-mobile tiegħi naqrom u nressaqhom dan il-mistoqsijiet lil panel tagħna nanklus il-Kummissarju Navracic. Mela, Kummissarju, inti inkarigat mill-edukazzjoni, kultura, za u sport. Inti bdejt l-inizjattiva tal-Korp ta' Solidarjetà Ewropea rajta tikber f'dawn l-aħħar sentejn u nofs li ilha eżistenti. Ilala bdejtha din l-inizjattiva. Il-war nofsar tajjeb u għata pjaċir nkun hawnhekk nitkellem dwar il-Kortu Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea u waħda mill iktar inizjattivi ta' suċċess tal-portafol tiegħi din bdiet bħala sforz kollettiv biex nuru eżempju tangibbli ta' solidarjetà Ewropea u natu prova ta' l-eżistenza tal-identità u solidarjetà Ewropea liċ ċittadini Ewropej. U bekk aħna ddeċidejna illi nibdew eh, immexxu din inizjattiva għaż-żgħażagħ il-għaliex. Intom l-iktar li tagħtu appoġġ lill proġett Ewropew u ttemmajna il dan il-proġett mhux biss jgħinilkom l-isforzi tagħkom għal benefiċċju tal-integrazzjoni Ewropea iżda tistgħu anki toffru eżempju għal ġenerazzjonijiet l-iktar avanzati fl-età biex iġeddu lilhom infushom u nerġgħu nqarbuhom lejn il-proġett Ewropew. Bekk il-Korp ta' Solidarjetà Ewropea li qed jappoġġa proġetti f'komunitajiet f'emerġenza, f'sistemi ta' saħħa u oqsma oħrajn, istituzzjonijiet ta' edukazzjoni, eccetera. dan kien ta' suċċess. Riċevejna iżjed minn 100.000 applikazzjoni, 124.000 applikazzjoni fil-fatt u qegħdin nibatu iżjed minn dawn il-volontira ta' kuljum. Ix-xogħol għaddej ġmielu u nittama illi fil-ġejjini il-proġett jkompli jikbar jkun iżjed ta' suċċess. Nittamaw illi nispiraw iżjed nies kemm nies qed online u anke fostkom hawnhekk fl-emiċiklu. Ma nafx hekk mm, minix jisa x-mistoqsijiet nibdajjen b'waħda diffiċli tingħaqad mal-korp tal-korp ta' solidarieta għandek bżonn xi tarif, għarfien, ħiliet. Le, affattu, dan huwa xogħol ta' tqabbil, tqabbel it-talba mal-okkażjoni. Inti pereżempju volontier tapplika u tajt il-ħiliet tiegħek, tiddeskrivi l-motivazzjonijiet, illi qed iwasluk tapplika sib xi NGO, organizzazzjoni li tista' tospitak. Tista' tiżviluppa anki proġett ma' żgħażagħ oħrajn u tuża il-modijiet ta' finanzjament tal-korp. Grazzi ħafna. Iva, impressjonanti, kważi 125.000 zazuħu zazuha applikaw għal korp ta' solidarjetà. U kważi 15,000 jew lestew l-attivitajiet tagħhom jew inkella attivi attwalment. Xi tħoss meta tara din l-inizjattiva tikber? Kontent ferm. Meta nara id-dejta joħroġ biċ-ċar illi hemm pajjiżi fejn iva hemm ħafna ben, hemm ħafna żgħażagħ attivi fl-appoġġ tagħhom lil korp ta' solidarjetà. L-idea hi pereżempju Spanja, l-Italja, ir-Rumanija huma l-iktar pajjiżi attivi Iżda nisħa anki fuq it-Turkija fejn iż-żanzaħ mit-Turkija huma tassew attivi. U hemm bosta bosta applikazzjonijiet ġejjin mit-Turkija b'hekk huwa importanti għalija. Tassew kuntent dwar dan il għaliex nistgħu iva naqsmu l-frontieri mhux biss tal-Unjoni Ewropea ġifiri tal-Istati membri, iżda l lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea wkoll. U nistgħu noffru opportunitajiet li dawn iż-żgħażagħ barra l-Unjoni Ewropea intuhom l-esperjenza, intuhom is-sensazzjon ta' appartenenza fil-komunità. Dan u din hija l-iktar missjoni importanti illi nibnu komunità koeżiva u fuq dan appuntu qed naħdmu. Issa, x'inhu l-interess li qed juru żgħażagħ lejn il-programm? Il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ ħajdi naftit iktar dwar din il-ġenerazzjoni. Iva, impenjati mhux biss lejn soċjetà demokratika, iżda ridu jaġixxu għal benefiċċju tal-Komunità Ewropea. Kien hemm dawk il il li mar Norċa fil-fatt. U kien hemm anki il li marru postijiet uħrajn fejn marru biex jagħmlu biberiji ġodda, biex jikzbu għarfien, biex jitalmu ħiliet ġodda u jgħinu komunitajiet lokali sabiex jikontribwixxu lejn il-benestri Ewropew, il-ġit komuni tal-poplu Ewropew. Mistoqsija tal-aħħar dwar il-ġejjieni tal-komunitajiet korp ta' solidarjetà. Kif sejjer jiġi żviluppat fl-opinjoni tiegħek kien hemm proposta ambizzjuża fil-budget li jmiss. Jista' jkun ikoniku u trasformattiv bħalma kien l-Erasmus? Nittama. Sissa l-istorja ta' suċċess kienet waħda simili għal dik ta' suċċess li kien l-Erasmus nistgħu nżidu l budget tal-Korp ta' Solidarjetà jiżdied għal qafas finanzjarju multianwali li jmiss għal total ta' 1.25 biljun euro li jfisser 350.000 stazzjonament. Jekk intom tibqgħu attivi, u żommu l-attivitajiet tagħkom fuq livelli għolja nibqgħu nkunu ta' suċċess u nilqu suċċess anki tal-Erasmus. Grazzi, grazzi ta' dan il- kantejn ta' introduzzjoni u issa nibdew nisimaw l-benefiċjarji iżda l-ewwel qabel kollox. Ċola darba bossa milkom diġa rajtu għandkom il- headsets b'interpretazzjoni lejn 22 lingwa. Xi wħud mill-kalimat tagħna ħajitkellmu bil-sin nattiv tagħhom jekk ma titkellmux bit-Taljan użaw eh, l-interpretazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lill interpreti tagħna, jgħid ġentilment il-kellim, għall-ħidma tagħhom tal-lum. Mela, l-ewwel eżempju, ngħaddu għalih minnu fih. Eżempju ta' kif il-Korp ta' Solidarjetà wasta l differenza. Inti semmejt il-belt ta' Norċa. Bosta jafu ġara f'Norċa f'Ottubru tal-2016, terremot devastanti laqa lil din il-belt taljana illi ħalla devastazzjoni. Il-ħtiġijiet kienu bosta u għolja ħafna kellhom bżonn tajnuna u ħafna kellu xerġa jinbena. Tim ta' Korp ta' Solidarjetà Ewropea intbat u ejja naraw dan il-video.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 Kienu hemmhekk ukoll smajna kelliema mill-Portugal, Franza, l-Estonja, issa huwa pjaċir pjaċir kom għall istorja ta' Norċa. Huwa ta' pjaċir li nintroduċi lil Nikola Alemanno fil-fatt il-Sindku ta' Norċa inti il-beneficjarju ta' din l-inizjattiva grazzi tal-li vjaġġajt hawnhekk. Għanna anke membru tal-Assoċjazzjoni Kora fil-fatt il-rappreżentant tal L-organizzazzjoni qed tmexxi il-xogħol f'Norċa u s-Sur Anderson illi għadu bazat Norċa attwalment u ħajkun qed għanna x'inhu jagħmel hemmhekk u jiena tilkom anke ħajkonna influencers illi ħajtuna xi għajnuna. il sinjora Grabowska hija ehm, fil-fatt Pollakka mill-Belt Dansk Gdansk fejn il-kelma solidarjetà tfisser ħafna U nixtieq nisimgħu minn għandek inti biex tgħidilna din l-istorja kif nistgħu dua lid-dinja u narfuhom dwarha. Mela nixtieq nibda Joe xot fil-fatt mill assoċazzjoni kif beda kollox, raġdan dan huwa triangolu għandna assoċjazzjoni ospitanti, għandna volontier u għandna beneficjarju. Kif inti għamilt il-kuntatt mal-Korp ta' Solidarjetà kif il-kollaborazzjoni bdiet. L-organizzazzjoni tagħna mhix ibbażata f'Norċa iżda Għazim jgħazu l-Trezimeno u aħna fil-fat eh, kien hemm bosta um, programmi oħrajn pal Erasmus Plus u kien hemm żewġ terremoti u kien hemm il-gruppi ta' żgħażagħ li kienu magħna fuq ehm, dan ix-xogħol ta' edukazzjoni l ewwel qabel kollox. U rajna l-aħbarijiet la dam il-partiċipanti u kien hemm sensazzjon illi għandna l-edwazzjoni. Ma kenniex il-mezzi biex namlu xejn lix ma kenniex il-kuntat ma' sindku Aħna ġejna mistiedna fl-Aġenzija Nazzjonali Italjana flimkien ma' organizzazzjonijiet oħrajn mir-reġjun ta' terremot. U hemmhekk qed għajna ma' Nikola u sibna kollaborazzjoni tajba u ressaqna l-proġett. Sal-iskadenza f'April u f'Awwissu diġà kellna l-ewwel 16 volunteer. Norċa fl-Umbria hija diffiċli tispjega s-sensazzjon. Jina l darba li mort. Jekk timmaġinaw post fejn kulħadd kien jgħix eh, fih dan is-swar tal-belt. Umbagħad jaqa' kollox u ma tistax tibqa' timxi f'din il-belt. B'hekk ridna nagħtu palata. Iva, u għamennu tajp li tfakkar anki l-kuntest żmien. U situazzjoni għalbel ta' norċa diffiċli ferm. Xejn ta' devastazzjoni. Sint tkun tiegħat illi smajt li kien hemm volontiera illi jixtaqu jiġu minn pajjiżi oħrajn biex jgħinukom. X'kienet ir-reazzjoni tagħkom? Jiena s-soltu noħlom bl-Inglis, pero issa le. Ħanitkellem bit-Taljan. Mela. Meta iż-żaza waslu f'Norċa, il kondizjoni tagħna kienet speċjali, il-belt kienet meqruda u ma kenniex fejn inraqduhom kellhom jorqdu fejn konna norqdu aħna fit-tnet. Kielu milli konna qed niklu aħna fit-tinet. ħadmu fejn konna qed naħdmu aħna fl-istess toroq. Iltaqgħu ma' nies li kienu jeħtieġu l-għajnuna tagħhom. Il-komunità tagħna kienet teħtieġ illi tirċievi spinta ta' enerġija illi dawn iż-żgħażagħ l enerġija tagħhom, bil-briju tagħhom. Irnexxielhom iwaslulna bir-rieda tagħhom li qegħduhom għad dispożizzjoni. Għexna momenti diffiċli, tliet esperjenzi differenti, bi tliet gruppi differenti u ħajkonna gruppi ieħor issa fl-ulju li ġej. Il-komunità kienet eh, tara li dawn iż-żgħażagħ blenti ta' kurzità illi anke fix-xhur kisħin kienu jduru b't-shirt bajda bil-kliem ikkoloriti. Mbagħad iż-żgħażagħ bdew jidħlu fil-qalba tal-komunità tagħna u bdew jibdew jinteraġixxu max-xjuħ tagħna, bdew jinteraġixxu maż-żgħażagħ tagħna, mat-tfal mal tfal diżabbli. Jadruhom għad dispożizzjoni kompletament, b'mod assolut. Jena niftakar bosta episodi illi urew naħseb b'mod pożittiv l-importanza tal-preżenza tagħhom fil-komunità tagħna. Huma pparteċipaw fl-attivitajiet kollha tagħna soċjali u nfakkar fl-2017 meta xalna fuq il-tifrik tal-Bazilika ta' San Benedetto il-fjakkola illi taret hawnhekk lejn Brussell u ta' kull sena iżżur kapitali differenti tfajla estonjana illi kienet fil-video ukoll Xalet hija l-fjakkola kien il-jum tal-Festa Nazzjonali tal-Indipendenza fil-pajjiż tagħha. Staniet ftit u mbagħad bdiet tibki flimkien ma nal-koll u niftakar anki meta bdew jilabu l-lob tal-karti tagħna it-tfal ma dawn iż-żazax ma jitkellmux bit-Taljan, ix ma jitkellmux bl-Ingliż, it-tfal daw iż-żazax ma jifmux il-logħba tal-briskola, il-logħba Taljana, tal-karti u jippruvaw jispjegaw ilhom dawn ix-xjuħ b'xi mod din ibqa' ġorra f'moħħi u f'qalbi anki fil-fatt il-ħidma tal-xogħol taċ-ċeramika għal siġra tal-miliet. Il-parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet tagħna Iż-żgħażagħ tagħna ħaddu sem anke fil-parata storika, fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira u kienu dejjem magħna f'kull waqt meta l-komunità tagħna kienet qiegħda tipprova terġa' ssib ħajja normali. Issa saru parti minna. Thank you, thank you. Grazzi. Ejja nisimaw minnant Jack li u wieħed mill-volontari. Inti kont qed tajdinna meta preparajna l-intervista li inti l-ewwel mort xarej finorċa, mort lura l-Izvezja, mbagħad iddeċidejt terġa' tmur. Il-post izu kien jajatlek. Mela l-ewwel net, spiega li un jum wara jum, x'tagħmel bħala volontarju f'Norċa. Mela l-ewwel ħaġa illi tgħix ma' volontarju oħrajn Ewropej kulħadd huwa pjuttost ċitat huwa eh, biex intejbu l-post, biex intejbu l-kwalità tal-post il-ħajja, biex inkunu nistaw nejxu fl-imkien. U din hija enerġija li kulħadd iħoss li hija importanti ħafna u ġurnata wara l-oħra namlu workshops ta' teatru morru l-iskola kif għal Nikola n-organizzaw avvenimenti eh, huma importanti. Eh, kelkom ħafna interazzjoni mal-komunità lokali. Titkellem bit-Taljan int? Eh, iva, ftit. Nitkellem bit-Taljan. Imma xorta xorta ti komunika ma' dawn in-nies, dawn in-nies li kont qed tgħinhom. Jien naħseb l-iktar ħaġa importanti għalli wieħed jgħamil konnessjoni. U Huwa diffiċli meta ma jkollokx il-lingwa, però il fat li wieħed irid jgħin eh, jgħin ħafna. U qed tgħidilna inti li l-lingwa mhijiex fil-faċ kiel. Dan huwa l-messaġġ meta jina nħosni wahdi u meta nħosni lost in translation. Eh, Dana muwix messaċ li għanna nibatu, l messaċ u li komunikazzjoni xorta teżisti meta jkunem rida Mela, fil-periodu li jinti eh, għaddejt norċa, kif bidlitek bħala ċittadin Ewropew? Meta naħseb fuq dak li ġara fl-2016, fil fat isam ma kienieċ realtà e, tantila u ma stajt namil xej, pero meta kelli l-opportunità e, l-opportunità li namil xaħġa fuq avvenimenti li jġru fl europa f'dan il-kas mux biex se namlu affarijiet tajbin imma fil-fat eh, se nħossu għal dawn il- persuni meta li huma vittmi ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Issa nixtieq nistaqsi lil Joe. Inti taf xista jagħmel il-Korp ta' Solidarjetà biex jgħin l-organizzazzjonijiet bħal dik tiegħek. Hemm xi affarijiet li nistgħu nbidlu li forsi rridu nagħmlu mod differenti. Lejla naħseb li l-programm huwa flessibbli ħafna. <clears throat> Jippermetti l-organizzazzjonijiet ospiti u dawk ta' koordinazzjoni li jaħdmu. Innaħseb illi l-aqwa suċċess f'dan il-proġett kien illi irnexxilna naħdmu f'dan it-triangolu ta' eh, attività. Kieku ma kenniex kollaborazzjoni tajba mal-municipalità li għanda l-possibilità li tejna. U l kommissarju għal li eh, uża il-kelma match u ek għandu jkun illi għanna nlaqqaw fl-imkien il-bżonn u l-possibilità ta' jnuna kieku ma kienix lajnuna mill-sindku u kieku ma kienix il-volontari ma kienx ikonna il-possibilità li naħdmu. Jien naħseb li l-ikbar sfida għal kull min jispiċċa jaħdem f'żona ta' dizastru u għal jem tant xwieħed jagħmel. U dak li jistaw jagħmlu l-volontari u dak li nistgħu nagħmlu aħna bħala Ewropej hija prinċipalment fuq l-aspett soċjali, l-kuntatt uman, illi titkellem man nies li turum illi l-Ewropa eh, eh, edha tappoġġom u biex nuru lin-nies anki x'qed jiġri fl-Ewropa. Kif għal ġek, l-opinjoni tiegħu tbidlet. Eh, il-fatt huwa li wieħed ikun iktar involut, per eżempju fil-bini fil-bini tal tal-djar ġodda u biex nejnu anki ma fil- fil-knejjes, eh, fil, fil, fil, per eżempju, li waqaw u importanti wieħed li anki jifhem anki s-sikurezza kif għandha tkun. u aktar faċli li wieħed jaħdem fil-ambitu soċjali. Eh, u l ultima ħaġa importanti għalli jkun hemm irrida li wieħed eh, irid jagħmel xi ħaġa u jaħdem man-nies u mhux tant li jkun inġinier. U l ultima ħaġa importanti li jħu qalbu miegħu. Eh, jiena nixtieq taqsir il kommissarju għax naf li inti mort Norċa f'Settembru tal-2017 u inti għat li Norċa kienet eżempju perfett ta' solidarieta Ewropea. Jiena mm, nishti staqsik tina reazzjoni tijak għal dawn il-testimonials li rajna eh, Jiena għasib li din hekk tal-ħaġa importanti kif għal Giorgio li rikostruzzjoni ta' posta dizastru mhux biss ir-rikostruzzjoni e, e tal-bini u tal-ambjent fiziku imma il-rikostruzzjoni tal- tal-qlub tan-nies biex e, e biex nejnu l-komunitajiet li ħossuhom abbandonati a, u anki l-għajnuna Eh, il-kor ta' solidarietà jista' jista' jkun anki simboliku, però għal persuni, għall imħoħ għal-nies l-iktar ħaġa importanti hija dik lajnuna elementari illi għandhom sinjal mid-dinja barra minn norċa illi jistaw jorbtu fuq dawn il-persuni u kolħat jismaħħom u jħares lejhom u jipprova jgħinhom u dana testa tkun fattur kroċali fil-ħajja tal-komunità u biex tejn anki l-ispirtu ta' komunità. Forsi nistaw namlu mistoqsija anki l-sindku. Meta l-Kummissarju Gin Orċa, meta jkollok anki fizzjali Ewropej, autoritajiet Ewropej jgħinu, anki volontari li jiġu jgħinu, naħseb illi u importanti li wieħed jibad dan is-sinjal li mhumiex waħedhom illi din is-soljetà tfisser xi ħaġa. Jiena naħseb illi bil-korp ta' solidarietà u anki bil-korpi ta' solidarietà Ewropej, l-Europa ġiet eqreb lejn iċ-ċittadini. Dan huwa mezz. U dan sar permezz ta' zaza tal-Europa. U din hija fil-fatt argument illi tista servi bħala eżempju biex iżomm il-popli dejjem iktar maqudin. Dan huwa l-messaġġ. Aħna ħassejna profondament il-fatt li l-popli tal-Europa kollha kienu ħmana, kienu qrib tagħna bl-istituzzjonijiet Ewropej li ġew għandna u anki il-Kummissarju Navracic ġi iżurna anki il-President tal-Parlament Ewropew, il-Komissarju Kretu, u anki il-President il tal-Komitat tal-Reġuni. Però l-ispirtu frisk ta' Zaza tal kort ta' Solidarietà enna ħafna iktar u għamil mot illi il-belt tagħna ħassejna il-belt tagħna ħassit ruħa iktar rib l-istituzzjoni Ewropej ħaġa illi verament waqqat l-iskil kollu li seta' kienem. Jena fuq il-kort ta' solidarietà ma nħossi li hemm bżonn nbidlu ħafna imma nħossi li nistaw nipermettu li dawn il-persuni jistaw jiexu daqxejn iktar fi żmien, iktar fit-tul din l-esperjenza. Meta rajtom, meta rajtom jitilqu lura lejn pajjiżhom eh, ġewni id fajnejja. Issa batunna reazzjoni ta'kom bi Twitter eh, eh, hemm eh, il hashtag zemmek ju tweet ju sal Solidarity Corps. Maxa tra, Grabowska minn Dansk li blogger me Polakka. Enti għandek ħafna followers, kuljum isegwuk, nishti insaqsik. In inti smajta l-istorja storja emotiva ħafna fuq in-nies li jerġgħu jibnu l-komunità, storja ta' solidarjetà, din hija tip ta' storja li inti tħoss li tinteressa għal ħafna nies eh, online? Iva, bla dubju, għax hija emotiva ħafna. Uh, jena anki jiena għandi dmuħ fajnija, ġewni dmuħ fajnija meta inti tkellimt. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi eh, il-proġett ta' Norċa eh, jieġi mxandar b'mod sew. U jiena nħoss illi kollox fuq internet, Instagram, YouTube, jew anki fuq blogs, kollox jirrigwarda l-emozjonijiet. Jekk wieħed jista jispira reazzjoni għal kontenut li inti għandek f'moħħok, allora dan huwa suċċess U jena naħseb illi il-proġett, il-ħidma il kolla, f'dan il kas sejra tajjeb. Li interessa ħafna nis. U x'tip ta' storja eh, tħoss li tista' tkun interessata, per eżempju, interessanti, per eżempju l-istorja ta' Jack, ta' Jack illi eh, jirrakonta dak li għamel kuljum jintaqa mal anzjani, jintaqa mal nis kuljum taħseb li din tkun liktar waħda interessanti għax aħna rridu li n nis oħrajn jitalmu jisimaw fuq l-esperjenzi ta' dawn solidarieta esperienzi ta' solidarieta. Jien naħseb hemm żewġ pożizzjonijiet kif aħna għandna triangolu kif inti kif intkom għadtu u importanti illi naraw il pozizjoni ta' ta' min jgħin u anki l-pozizjoni ta' min jirċevi lajnuna. <clears throat> Il-proġett kien eccellenti. Entkom fil-fat għandkom stejjer interessanti ħafna u emotivi ħafna illi dawnu ma' stejjer li fihom lilkom bħala volontari u anki l-persuni li jirċevu lajnuna minna ħal oħra u irrit irid iżomm f'moħħu dawn iż-żewġ eh, partijiet tal program tal-proġett u nista forsi bħala esperta kientkom tridu eh, li nista eh, nirrakkomanda u li tużaw l-YouTube ma nafx jekk kom għandkomx Eh, YouTube, kanal YouTube. Iva, ħana għanna kanal, forsi aħna nix ħafna kontenut, aħna nipruvaw namlu kol ma nistaw biex impoġġu eh, il-materjali kollha. Eh, Jek tħarsu lejn il-paġna tal-Facebook tagħna wkoll per eżempju li wieħed jagħmel aġġornamenti ta' kuljum eh, fuq il-ħidma tagħkom eh, tkun ħaġa interessanti ħafna u nħossi li ħafna nies għandu jkunu jafu x'inhuma huma eh, u biex ikolkom iktar abbonamenti u anki ħafna likes fuq il-Facebook page għax naħseb li dawn huma stejjer tajba. Iva, u għandhom jixxerdu. U xin xtib ta' stejjer edkom kontu edin tippostjaw online Normalment aħna dak li namlu meta jkun għal gruppi f'Norċa natu aċċess għal eh, social media, għal wieħed mill eh, volontari u kull volontarju nitolbu jikteb storja zaħira, mux biografija 500 eh, forsi ittra eh, eh fuq għalix ġew f'Norċa li ġew jaħdmu hemm x'inhu l-motivazzjonijiet illi ġabu hemm. U anki minnaħa tal-persuni li jirċevu l-għajnuna u u dan namluħ bat eh, barra minne għanna l-volontari li dumu għal medda ta' zmin twila li l-ewwel kollom eh, taħriġ fuq kif jistaw eh, jagħmlu l-video mbagħad jagħmluhom ipoġġuhom online biex bekk ikunu jistgħu jgħinu anki proġetti oħrajn għanna website eh, wieħed fejn hemm il-videos kollha li għal YouTube mbagħad għandna l-Ewropa Solidarjetà. U issa nixtieq nistaqsi lil Jack. Inti spjegajt li tajt ħafna però rċevejt ħafna wkoll. U inti spjegajt kif din l-esperjenza bidlitlek ħajtek. Inti se tagħmel issa? Ħadd tmur lura Stokkolma, l-Iżvezja jew ħadd kompli taħdem bħala volontarju? X'għandek f'moħħok bħala karriera? Ejja, mistoqsija tajba ħafna bla dubju jina rrit inkompli naħdem għal komunità tiegħi. Ma nafx forsi mullura l-Iżvezja u forsi nibqa l-Italja. Eh, Nishtiq inkomplu da għax nara li hemm verament bżonn kbir. Eh, tajnuna probabli eh, nerġa' mullura naħdem ukoll, ma nafx. Grazzi, eh, nifirħilkom għal kun ma miltu l-aħħar kelma forsi li sindku. Il-belt għada maġiċ rikostruita bizħieħ, għatantkom ħafna bżonniet, inti tispera illi ħatara bil-ġenerazzjoni ġdida ta' volontari li se jaslu f'Norċa issa. Eh, aħna nistennew aħna qed nistennew 16 il volontari oħrajn fil-flulju li ġej. Aħna se naħdmu fl-imkien magħhom f'laboratorji importanti ma' tfal tagħna fis-sajf għax aħna qatt m'għandniex strutturi disponibbli fejn huma jkunu jistgħu jorganizzaw eh, il-ġranet tagħhom għax l-iskejjel pereżempju ma jeżistux, m'hemmx skejjel u anki l-familji huma impenjati biex jerġgħu jippruvaw eh, jerġgħu jibnu eh, il-ħajja normali soċjalment. U allura u importanti li tfal ikunu jistaw e, e, jiexu esperienzi pozitivi normalment. U jina nittama li zaza eh, membri tal-Korp ta' Solidarjetà jkunu jistgħu jerġgħu joffru il-kontribuzzjoni tagħhom importanti għalina biex ikun jistgħu jgħinu lil eh, nies tal-komunità tagħna biex ikomplu jerġgħu juru eh, din id-deċiżjoni li aħna ħadna eh, l-għada ta' terremot, ta' terremot ċoħe illi aħna irridu nibqaw fil-belt tana, fil-territorju tana, ma rridux nabbandonaw il-dawn iż-żaza ta' solidarietà Ewropej eh, eħnu lil dawn il-persuni biex ma jħossuhom xiktar waħedhom għaliex irċevejna eh, dawn is-sentimenti importanti mill-bot li ġew mill-bot ħafna u anki eh, ċerti servizzi illi anki eh, servizzi li jeżistu f'postijiet oħra jistgħu anki jeżistu f'belt li ġiet mill-quta minn min, min traġedja bħal din, minn katastrofi bħal din, imma anki dawn is-servizzi jistgħu jeżistu anki li jistgħu jiġu minn dawn in-nies Eh, volontari. Dan huwa importanti għax illum aħna qegħdin ngħixu f'mument diffiċli ħafna aħna kellna fil-ġranet u l-xurta wara il-terremoti li meta waslu dawn, dawn il-persuni l-ewwel darba kien hemm eh, risposta emotiva. Aħna xtaqna eh, nuru li aħna nishtiq u nibqaw fl-art tana, fil-belt tana, u għanna bżon ta' risposti konkreti l-lum. U r rikostruzzjoni miex l-istess ħaġa ta' l-istess bħalma wieħed jgħid illi wieħed jgħix għax barra mill-djar għandu jkun hemm anki l-affarijiet l-oħra kollha ċoħe eh, it-tfal li kollom il-korsijiet tal-Inglis li jistaw jilabu eh, dana jista' jisir grazzi għal-volontari illi xjuħ jista' jkollhom nis ma min jitkelmu. Eh, il-volontari marru jamlu eh, xirja eh, tal-persuni eh, anzjani, marru, marru jamlu xirja li jomu bdow jajnu manki biex jinatfu fid-dar taħħom. U dawn huma servizzi li f'pajis li ġim il-qut minn terremot mumiex normali. Għalina ma kienu xeżistu iktar dawn is-servizzi normali f'sitwazzjoni normali, imma f'belt mill-quta minn terremot ma kenniex dawn is-servizzi u dawn il-żaza enuna biex eh, inkunu nistgħu nkomplu l-ħajja normali tagħna. U bħala konklużjoni aħarija, l-sfida l-iktar importanti eh, meta nikkomunikaw jar nħorġu minn din il-bużija għax Huwa faċli li wieħed jitkellem ma' persuni bħalna, bħal volontari bħalna, ma' hekk wieħed irid jitkellem ma' persuna li qatt li m'għandhom l-ebda idea ta' xinu, ta' xinu l-volontarjat, kif wieħed jista' joħroġ minn din il-bużiqa u jikkomunika. Eh, waħda hija li il-volontarjat isir trendi, għax għaw min jaħseb illi Eh, ċert hemm ħafna nies li jaħdmu biss għal flus eh, imma il-volontari le u tkun ħaġa aħjar għal komunità tagħna u nista' nimmaġina li wieħed jista' jistieden influencers illi normalment ikunu jaħdmu illi normalment jaħdmu għal flus fi proġett bħal da għax f'dan is-sitwazzjoni, f'din is-sitwazzjoni ħadd ma jista' jitlef kulħadd jirbaħ. U meta l-followers jaraw illi l idolu tagħhom qed jgħin lil persuni biex jiżviluppaw idea eh, fl-idea ta' solidarjetà jiena naħseb illi din dira tista' tikkonvinċi anki l-komunitajiet li ma kienux involuti nor normalment biex jgħinu l-oħrajn. E, isna għandna bżonn ta' kalamita biex biex ninfluenzaw il-ħaddieħor. Enti <laughs> għatta milt kors ta' solidarieta le, mela dan il sajf tista' tiġi għanna u tamlinna lezzjonijiet fuq il-solidarieta. Grazzi ħafna, grazzi eh, tal ajnuna li jintkom um, tajtu l-belt ta' Norċa, nishtiqni ringrazzja l sintku ta' Norċa uh, eh, eh, Jack Anderson li ilu kważi sena f'Norċa bħala volontarju u anki s-senjura Grabowska li tatna anki xi pariri utli ħafna lil kull minn ħasem grazzi tal-parteċipazzjoni. Grazzi, verament. E, Kintkom ħsibtu illi il-rota il, il li tmur bil-rota l-biking hija tajba għal saħħa ta' u veru e, u bil-rota tistaw anki toħol u katina ta' solidarietà. Pero l-ewwel lejja naraw dan il-video. When biking meets charity and when boldness meets volunteering, here comes the Budapest Bike Mafia, introducing the charity team who ride the city day and night to help those in need.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 Another concrete example. Eżempju ieħor konkret, kummissarju. Dana hawnhekk qegħdin fl-Ungerija aktar viċin ta' minn fejn ġejn int f'Budapest. U b'din il-mafja ta' roti f'Budapest. Eh, inħobb eh, taġobni ħafna il- eh, l-isem ta' dan ta' din l-organizzazzjoni Budapest Bike Mafia. Hawnhekk għandna l-president tagħha. Elisabetta Ruzicic Kroata illi kont volontarja u enti tmur f'Budapest u taħdem Budapest u taħdem fuq ir-rota u inti tlaqt xogħlok anki biex tidħol fil-Kort ta' Solidarjetà. U din hija storja verament interessanti li se tajdinna. U Robert Weiss inti qed taħdem ġo shelter f'Budapest u tagħti lajnuna għal persuni li għandhom bżonn u se tgħidilna kif il-volontari e, huma e, perċepiti mill-beneficjari. Mbagħad ħdejja għandi Paolo Rodriguez, Chico Paolo, li huwa blogger u influencer li jgħix fi Franza. U jekk trid tista' titkellem bil-Franċiż, jekk tippreferi bl-Ingliż, issa affarik, nishtiqu nisimaw minn għandek kif nistaw aħna nxerdu din l-istorja interessanti. Nibda bildiko, għax din hija ħaġa li inti ħlot inti stess. Jena toġobni din l-idea li nħaltu eh, li wieħed imur bil rota u, u, u, u jaħdem fis solidarjetà Kif inti għamilta din il-konnessjoni u kif irnexxelek tiżviluppa dan il-proġett? L-ewwel net dina kienet ħada ġdida. Jiena kelli diġà 10 eh, snin ta' esperjenza fl-2017 jiena laqt dan il-proġett u f'Ottubru tal-2017 bat l-applikazzjoni tiegħi għal eh, għal Korta Solidarjetà ġie approvat u mbagħad flimkien ma' tim ta' tal-proġett u f'Marsu. e, kelli kollegi mill-Ġermanja u mill-Finlandja u anki l-kollega l-oħra mill-Kroazja. U l-proġett mbagħad tem f'Diċembru li għadda jien naħseb nista' ngħidilkom nista' nigarantilkom li kienet idea brillanti illi eh, wieħed jiġi involuta il budapest Bike Mafia tana esperjenza kbira fuq il-possibilitajiet. Il-grupp ħolo il-proġett eh, oriġinali f'dawn 8 xhur u nistgħu aħna nistgħu inkomplu naħdmu u nibnu fuq dan il-proġett fil-xogħol ta' volontarjat tagħna u aħna kollha volontari, aħna dan ix-xogħol nagħmluh fil-ħin liberu tagħna. Bronja eh, ħolqot e, proġett ma' tfal fil-British International School, Umbat Elizabetta ħolqot proġetti eh, proġett ieħor f'shelter għal persuni li m'għandhomx dar, homeless, fejn il-persuni jintaqgħu magħha regolarment u dawn il-possibilitajiet kollha biex tejbu l-kwalità ta' ħajja ta' dawn il-persuni homeless u illi nolluha f'ambjent internazzjonali din hija possibilità kbira. U issa nixtiequ nisimgħu minant Elizabetta. Hija <laughs> eh, il-kwestjoni rridu nqabbluha fl-imkien Eh, rridu naraw il-bżonn u rridu natu lajnuna fejn hemm bżonna. Għajdinna x'inhi l-istorja. Jiena fil-fatt kont qed naħdem fil-Kroazja. F'Dubrovnik, eh, f'Dubrovnik fil-belt tal-Game of Thrones, eh, ħdej il-bahar. Kienet storja bħal fuq li tara fuq l-internet jiena kelli xogħol tajjeb, kollox kien perfett, però kien hemm xi ħaġa li ma kienx tissodisfani. Kien hemm dan il-bżonn fil-xol soċjali. U darba fuq l-internet qed inħares u qed nfittex proġett fejn jiena xtaqt naħdem. U rajt Budapest Bike Mafia u għad ah, interessanti. U u ktibt li l-ilde għamilt umbat wara l-applikazzjoni deċidejt li namar il valigġi u mur Budapest. U meta wasalt Budapest, Eh, eh, rajt li d-deċizjoni li ħadd kienet tajba, għax il-bike mafja huma propju differenti. Għaliex din jaħdmu lokalment. Ma nafx kif sena batnajda, huma din jipruvaw jisibu bilanċ bejn il-xogħol tagħhom normali ta' kuljum fi solidarietà u għandhom proġett fil-proġett biex najdu hekk. Illi ħaġa interessanti, fil-fatt hija interessanti ħafna. U kemm domt Budapest? Jiena xtemmek sitt U inti kont qedtejn il-persuni kienu jiġu jitkellmu miak fuq il-problemi u inti ma titkellimx bl-Ungaris, eh, miex fasli l-lingwa, eh, kif konti komunika jiena kelli persuna miħaj li kienet eh, taħdem ta' interpretax kella l-Ungeris u l-Inglis. Eh, u jena sepp li kienu sorpriza ma kienix zaħira illi eh, ikollom tfajla mill-Kroazja illi l-esta tisma u tati pariri. Ma taħdimt fi shelter, ħafna nis kienu interessati li jarawni u xieħut minnom kienu jafu xie kelma jew le bil-Kroat u u inti kellek e, impik fil-belt tal-Game of Thrones e, u sadattant kont et fittex sinifikat fil-ħajja tijak. Ekku iva, ekku fil fat Umbagħad wara sibta, sibtu dan il sinifikat Jina sibt e, ruħi fil-Budapest. Umbat, kif għamilt fil-Kroazja? Lejna għatma rġajt l-ura fil-Kroazja. Jina bajt eh, Budapest għal xifti ċur wara, unbat deċidejt immur Litwania, unbat mill-Litwania multi Ġermania. U bħalissa qed ngħix il ġermania bħalissa qed ngħix fi Stuttgart. U x'qed tagħmel hemmhekk? Bħalissa edha ma' ommi hemmhekk, inżur l-ommi, u applikajt għall-Università f'Amsterdam. Allora Budapest kienet il-bidu ta', ta dan il-vjaġġ tiegħek u nittama li tkompli. U issa nixtieq nisma' minn Robert Inti eh, eh, qed iżżomm dan ix-shelter f'Budapest fidejk eh, torganizzah biex tgħin lil dawn in-nies homeless biex ikunu jistgħu jorqdu f'dan il-post. U il-volontari għajdinna kif irnexilom jintegraw fix shelter. Kien hemm xi passi xi wieħed ieħu għax anki l-kollegi ma kienux ma, kienu daqsxejn waħda konfuzi kif għandhom jagħmlu biex e, isewwu shelter. Hemm ħafna nies li mm, jibżaw e, e. u kien hemm din il-kollega li kellha relazzjoni mill-qrib ħafna ma' residenti kienet fi shelter kuljum kienet tkun hemm jekk ek wieħed jitkellem ma' persuna eh, tkun homeless jew le u ta' tiegħek xi ta' attenzjoni hemm awtomatikament immedjatament se jkun hemm komunikazzjoni. U kella idea tajjeb, tajba, mistoqsijiet u tat feedback kbir. Per eżempju, ġit minn barra propju. U xtib ta' feedback ta'tkom? Jena, jena konti li naħdem fi shelter sentej u kella opinjoni ġdida fuq kif aħna kellna eh, nikonsidrawhom il-residenti u mux jekk għandi ħin nitkellem magħhom Le, imma jkienet eh, taħseb illi kull moment huwa importanti u prezzjuż. U dina kienet ħaġa importanti li għalmitna għax ħafna drabi kważi kuljum aħna naħdmu fuq id-dokumenti, ma fil-fatt le il-perġuni hija l-iktar element importanti f'din l-esperjenza. Iva, hija ħaġa tajba li konna pariri minn min barra. Issa nixtieq insaqsi lill-Elizabetta. Din l-esperjenza ikkonvinċitek li fil-fatt eh, wara kollox aħna kollha Ewropej, aħna ċittadini Ewropej u l-lingwi, il-frontieri mhumiex daqshekk importanti. Aħna verament dak li għandna bżonn huwa dan is-sens ta', ta volontà, ta' rida, ta' għajnuna eh, u eh, nużaw qalbna f'dak li namlu. Iva, fil-bidu kien tal biża kont nibza kont nibżam mux ftit għalix għam ħafna zaza li jixtiequ jagħmluh dan il-xol, pero mandomx il kuraċ jagħmluh. U jgħan naħseb li ta' min jħet jiprofa, għax la darba wieħed imur pajjiż ieħor, e, e, mbagħad jista' jara kemm jinfetħu bibinu, kemm opportunitajiet wieħed jista' ikollu. Ħares lejja llum, jiena ma kontx nimmaġina li kieku tmien snin ilu jgħidu li kienu se prevedu li jinsenkunaw, u nitkellem magħkom imma jiena ma kontx nemmen. Forsi r reazzjoni tal-ħbieb tagħkom u tal-familja meta inti għattilhom illi ħatitla x-xogħol għax tixtieq issir volontarja, x'kienet ir-reazzjoni tagħkom? u ma kienu jafu diġa għax jena ili ek mindu kont zaħira jena eh, jena l-dajem l-esta biex nitlaq u dajem bil-backpack tijaj u l-esta biex eh, insifer imma ma kienu jifmu le mux dajem u diffiċ li nispiega l-familja imma jum wara liħor u ma għedin jipruvaw jifmuni <laughs> jħarra tajba li għed jipruvaw l-inqas <laughs> Elizabetta u situazzjoni l-lum skużani, idli mux iżrebetta, għandkom iktar volontari illum ġo Budapest? Issa qed nipprepara proġett ġdid u se napplika f'Ottubru għax aħna għanna partner regolari issa u jiena kontenta li kolli proġett innovativ biex najt il-verità dana kien l-ewwel proġett tagħna u peress li aħna kollha volontari Kien proġett pjuttost diffiċli u mingħajr tim tajjeb ħafna ma kienx ikun possibbli eh, eh, illi il-proġett jaħdem għal disa ġur totali. U, u jiena u anki l-partner iħoss illi se nkomplu bdi għax inħossu li hemm ħafna possibilitajiet għazzaza għall-assoċjazzjoni u anki għal persuni li għandhom bżonn. Forsi minn ma nidħlu fid-dettalji kollha. Għajdinna jekk hiex faċli u diffiċli illi organizzazzjoni bħal takom eh, jintrabat mal-kor ta' solidarieta mhuwiex diffiċli. Mu diffiċli xej. Eh, eh, aħna eh, din hija ħaġa interessanti għalina. Jo, verament, mhuwiex diffiċli. U għal-partiċipanti huwa faċli u diffiċli li wieħed jirreġistra u jagħmel id-dokumenti kollha, l-loġistika kollha, huwa faċli ħafna. Għaliex għandna l-appoġġ pajizek u anki fil pajiz fejn inti sejra. U allura huwa li ħafna. U għal beneficjarju intkom il-volontari til-għawom b'darajkom miftuħa u għansi tajdu li rridu iktar turdu tkomplu l esperienza Rridu iktar volontari għax aħna għanna ħafna problemi u verament u ma jajnu ħafna u nistan najt anki fisem Elizabetta ija ħadet gost taħdem maħna u aħna u koll il residenti kienu iktar motivati kien messaċ għal-jom u koll illi fil fat il-frontieri ma jizistux U il-frontieri lingwi eh, ma' u din fil-diversita din hija definizjoni tana Kummissarju, forsi reazzjonijiet minna ħatijak fuq din l-istoria. No, about the, the mafia. Inti kontaf b'dil-mafja, l-Budapest mafja, Iva smajt ħafna bihom, ma għatman tqajt maħħom, ġifiri nasib dini opportunita ta' d-deb biex eh, nifhem eżattament eh, minn huma n-nies wara din l-inizjattiva fl-aħħar mill-aħħar, eh, però li rridu niftakru hija li din hija xi ħaġa li torbot mal l-integrazzjoni Ewropea u jekk wieħed iħares lejn il-livell ta' volontarjat fil-Ewropa ċentrali kif ukoll fl-Ewropa tal-Vant hija inqas minn minn ħadi oħra tal-Ewropa. U allura naħseb l-inizjattivi bħal dawn tassew jistgħu jgħinu biex jagħtu spinta l qudiem l-ispirtu tal-volontarjat li huwa fil-qalba ta' dan il kort ta' Solidarieta Ewropea dan il-proġett juri eh, mod innovativ ta' kollaborazzjoni, però nafu eh, li fl-aħħar mill-aħħar inti għandek tradizzjoni storika ta' iktar minn 100 sena bejn il finlandizi u l-Ungeriżi. U ehm, dan il-proġett mhux biss juri l-importanza tal-volontarjat imma wkoll tal-innovazzjoni għandek ħafna eh, istituzzjonijiet eh, kif ukoll servizzi eh, varji li qed joffru il-biċċa tagħhom imbagħad ikun hemm xi ħadd li jagħti nnifs nifs ġdid b'mod biex joffri tisadejt eh, xaħġa li kienet diġa teżisti ma b'mod innovativ, Nasib li dan huwa nifs eh, li l-Ewropa għandha bżonn eh, Għaw mistoqsija fuq Twitter, xinu għal l-interess ta' pajjiżi sħab il-pajjiżi li xtiqu jisieħbu fl-Unjoni F'din eh, f'dan il-korp ta' solidarieta Ewropea din l-iskema hija miftuħa li ukoll li iva jistgħu jissieħbu eh, u eh, kif għadni kif semmejt pereżempju mit-Turkija hemm iktar minn 16 il-applikant. Għanna u koll oħrajn mill-Islanda, mill-Norveġja, nix eh, etnar iktar, anzi, anzi, etnara uħut eh, mill-fajrom, eh, mill ixtinxajn u oħrajn. Iva, nishtiqo li dan il-proġett ikun interkulturali. Allura, ridna parteċipanti minn bosta pajjiżi. Eh, dan kien punta sew importanti eh, u kien mek interessanti eh, l-ismajna. xaħat mill-Finlandja, mill-Ġermanja u mill-Kroatja ġifiri għandna mill-Ewropa ta' Tramuntana, oħrajn mill europa ċentrali, għanna din il-kimika interessanti għaddeja permessa dan il-proġett, issa, ċiko Paolo, ma nafx, eh, inti ejlek eh, rifletti mill bira kif eh, nistaw natu kif nistaw nirriklamaw idea bħal din iva dan il-konċett huwa wieħed tajjeb konċett li jista' jiġbed ħafna nies għandek għandek ċertu profondità f'dan il-proġett, pero issa fid-dinja tagħna, fis-soċjetà li qed ngħixu fiha rridu inbijaw xi ħaġa u inti tittiġbet eh, in-nies lejk eh, forsi vera tgħidu isma' naqra sfortunata l-biċċa, però eh, inti tittoħloq immaġini, tittoħloq immaġini biex tkun tista' tibni fuq l-aspett viżiv xeħta li ħatati l-idea tiegħek l dan huwa wieħed mill-modi kif inti tista' iġib fondi u taħdem Issa menti nafi li taħdem f'dil isfera tal-medja soċjali, iva fil-fat naħdem l-iktar eh, b'Instagram, per eżempju inti x'tagħmel mill-esperjenza tiegħek f'każijiet bħal dawn eh, jekk taħdem fuq proġett bħal dan vera forsi dak li ħanejt huwa naqra superfiċjali, imma hemm ħafna aspetti fuq Instagram bħal eh, stejjer, mod kif inti tirrakkonta storja, feeds, kuluri, modi differenti kif inti tista' tappella għal ġenerazzjonijiet għal ġenerazzjonijiet futuri. Jekk inti trid iżżid l-appell tiegħek għal din il-faxxa ta' soċjetà kieku per eżempju jajja nejdu inti tixtieq tikkomunika b'mod direttament ma' xi ħadd li jinfluwenza n-nies. Per eżempju titħol esperjenza ejja ngħidu tibbaħt eh, messaċ li l-influencer eh, u l-influencer ġej eh, ħanejċ forsi forsi għara dizappuntanti ħafna mill-influencers kolli nejt li ma tantx għandu sens eh, l-influencer dejjem qed ifittex eh, sens eh, xi ħaġa profonda jekk inti ħadd proponi xi ħaġa mm, xi ħaġa li għandha ċertu profondità, l-influencer mill-ewwel ħajwieġ baga xejn isma' iva għandi materjal li bih nista' naħdem jiena x'nista' nistenna allura pereżempju tini Tini ruħta jgħid l-influencer u eh, jena mmur, ndur eh, u eh, n-taqqa ma n-nies, niħu fideja l-esperienza u n-prova nuħlu tendenza. Għalek, aħna nisejħu influencers, illa li jax aħna nuħol u influenzi ġodda. U minn dak il qed tgħidilna inti ma tixtieqx li l-influencer ikun osservatur lejr, ikun attur, protagonista. Eħe, eh, eh, ġviri tifhem tajjeb inti li tkun inti li tintaqawa ma dak li kun um, fil- fil-ħeta kuljum naħseb li eh, dak li rridu nifmu huwa li um, n-nies mumiex um, stupidi, mumiex suba ta' suba u rridu natu għam xaħġa xjomodu. Jekk memx profondita fija l-bicċa miex miex ħa taħdem, rridu nħollu kuxjenza, eh, per eżempju, eh, mux bissa fuq solidarieta fuq l-ekoloġija, fuq l-feminizmu, eh, rridu inqajmu kuxjenza u dawk li influenzaw il media soċjali huwa modi kif nxertu l-messaġġ fost il-ġenerazzjoni ah, Per Pereżempju ta' konnet qed nitkellmu flimkien inti kellimtni dwar Facebook, imma saqsik min juża Facebook, jena ma nizax Facebook. Jena onest miegħek. Ija. Ejva, ma nafx forsi għada pitada, xaħat jgħid lek eh, inti tuża Instagram, min juża Instagram, jena ma nużax, eh, l-affarijiet qed jiżviluppaw ħafna, rridu għal daqsan ta' noħolqu diskors ġdid eh, biex nappellaw eh, ġenerazzjonijiet futuri. Iva, iva, eh, eh, nishtiq ngħid kif jiena wieħed minn dawk l influenza u hemm ħafna barra l influenza u mhux qed ngħid li għan id detta l-ġejjieni. X'tistgħu tgħidu kif intom prezenti fuq il-media soċjali, iva, aħna għandna Facebook page kif ukoll prezenti fuq Instagram u l-utenti u miktar lokali u nkella l-ħaqtu nies anki barra mill ungarija Aħna għandna il-Facebook page tagħna bl-Ingliż u peress li jiena wkoll eh, il-persuna ta' kuntat eh, għal affarijiet internazzjonali jien nidħol f'kuntatt kull jum inwieġeb mal 225 il-messaġġ eh, kuljum eh, ġviri perswaza, mumiex bis l-Ungarizi li għet jirċakjaw il-sit eh, kif ukoll ehm, il-Facebook page ta' Nejva, għandkom t-shirts bellezza, eh? nittamma li wieħed jista' jixtrihom online, u għandkom u dama damasħiħa ta' ehm, prodotti ta' jepwis. Mela, si joħra, kif taraw il-ħames snin il-ġejjin jizvilupa dan il-proġett ta' Budapest Bike Mafia, u xinu uh, il-respons li terġivu uh, mill-volontieri. Peress uh, illi dejni dan il-proċess żgur li hemm post fejn hemm lok biex aħna ma nikbru eh, ovvjament rridu eh, illi jkun volontiera illi jilqaw u hemm bżonn ukoll din etiketta ta' kwalità. Iva, meħtieġa din it-tikketta li lix preżentament per it intom tistaw taħdmu bizbit bi tliet volontieri. Jiena nixtieq li tal-inqas ukoll it etiketta biex nasal għal 10 volontier, għanna 13 il-proġetti differenti u perswas li kieku eh, permess 10 volontier ikun nistaw eh, naħdmu eh, f'dawn eh, it-13 proġett differenti. E, issa, Elizabetta, għanti edha fi Stuttgart, kif ħatuża din l-esperjenza biex toħod għal qoddim timxi minn hemmhekk ve. Iva, jiena applikajt għal sudi Ewropej f'Amsterdam bin it-tama li eh, inkun hemmhekk x'inhu l-pjan tiegħek, eh, x'inhu l-pjan aħħar tiegħek li kollok l-NGO tiegħek eventualment. Ej, iva, viva fil-ġejjeni Le, le, le, x-fil-Kroazja. Iva, ximkien fil europa ximkien fil-dinja. għalek. Nishtiq nirringrazzja li l Robert Elizabetta u li l-ek Paolo għal parire tija kve Nisab li huwa proġett, proġett li oġobni kolli nejt. Ella li għax vera nqasu nqas nies qed isibu ruhom eh, bla saqaf taħt rashom eh, fit-toroq tagħna, eh, però xorta waħda importanti li jkunna proġetti bħal dawn. Grazzi immens. Találkozunk Well, thank you very much for um, your attention, for your time. It's been uh, very Iva, grazie ħafna. Nasab illi eh, kienu ta' aspirazzjoni kbira dawn iż-żewġ eh, proġetti ehm, iktar minn 15.000 il-volontier eh, il volontieri li kienu attivi kif eh, smajna mill-Kummissarju wkoll dan il-proġett il-Korp ta' Solidarità Ewropew għandu eh, il-potenzjal eh, li jkun daqshekk trasformattiv kif ukoll daqshekk ikoniku bħal Erasmus. Grazzi ħafna sur kummissarju tal-li inti rejtna naqra kemm huwa meħtieġ dan ix-xogħol tal-volontira u napprezzaw ukoll din ehm, din il-forma ta' triangolu li xija ta' sew rappresentattiva issa nieħdu ritratt nixtieq nitla per kulħadd biex eh, jersaq lejn iċ-ċentru eh, ta' dal-emiċiklu, eh, nixtieq nirringrazzjar kulħadd, grazzi ħafna ta' ħinkom u grazzi wkoll tax-xida li tajtu. Thank you very much. Just stay for the, the pictures. Yes, sir. Yes, sir.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 Okay, so everyone, the idea is to move slightly towards the center of the hemicycle. So for those who L-idea hija li timxu lejn iċ-ċentru tal-emiċiklu, ġifieri dawk li qegħdin fil-ġemp jekk ġabkom imxu lejn iċ-ċentru ħalli bekk kulħadd jidħol eh, fl-istampa. Ivek joġobkom. Yeah. Iva, <laughs> Marrija.